Grazzi ħafna mill-ġdid. Su President. U hekk nala id-diskors tiegħi. Grazzi ħafna lil Ministru Kivene, grazzi ħafna lil Komissarju Ettinger u daw kollha